komandazzjoni mis sinjura Lunacek dwar il ftejn ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. Naddi l-kelma mera l sinjura Lunacek. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Bħala Viċi President dan il-Parlament li ħatħsib il-Premju Saharov, l-ewwel nixtieq nibda billi infakkar il-rebbieħ tal-Premju Saharov tal-1998 Ibrahim Lova li f'mit eh, f'sitta snin ilu fl-2006 huwa għadu simbolu tal-paġi fil-Kosovo ta' fil-Kosovo ta' konflitt mingħajr violenza kien mexxej kbir tal-Kosovo jina xtaqt infakrawek fil-bidu ta' dan id-dibattitu. Issa, dwar il ftim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bil-Unjoni Ewropea u l-Kosovo, dan kien negozjat bejn Ottubru tal-2013 u Mejju tal-2014, e, faġġa fis-seħ fl-Ulju tal-2014 u il-Kunsil qabel bil-firma tiegħu f'Ottubru tal-2015 imbagħad ġie firmata hekk fl-Istrasburgu fis-27 ta' Ottubru bil-Viċi President u rappresentant li Sinjura eh, Mogherini bil-Kummissarju Han fis-sem l-Unjoni Ewropea u anka mill-Prim Ministru tal-Kosovo u il-Ministru eh, tal-Integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea dan seħ ehm, f'Ottubru tas-sena l-oħra. Issa għada aħna ser nivvutaw fuq dan il-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo u mbagħad wara ikun jista' jidħol fis-seħ. Dan huwa moment storiku għal Kosovo għaliex Għall-ewwel darba, l-Unjoni Ewropea u il-Kosovo ser kollom relazzjonijiet kontratwali. Dan huwa l-ewwel pass formali sabiex il-Kosovo jkollha eh, integrazzjoni sħiħa u fl-aħħar issir membru tal-Unjoni Ewropea. Iva, dana kellu bżonn iż-żmien tiegħu għaliex il-Kosovo huwa pajjiż ġdid eh, kiseb l-indipendenza tmien snin ilu biss u l-Kunsill ukoll ħa il-żmien tiegħu imma jiena nilqa l-fatt ukoll anzi xtaqt nesprimi Ivan il-alfat illi eh, ħames stati membri li kienu għadhom ma tawx il-kunsess tagħhom issa tawx. Dan huwa pass importanti l-qoddim u jiena nixtieq inħeġġiġhom biex taw jirrikonoxxu il-Kosovo hemm xi pajjiżi li qed jibgħatu ministri biex iżuru il-Kosovo l-uffiċjali mill-gvern temmek. Allura nħeġġiġkom biex tagħmlu affarijiet bħal dawn u li tirrikonoxxu l-Kosovo bħala l-iżjed Repubblika Żagħżugħa fl-Unjoni Ewropea. Nista' ngħidilkom illi din ma tagħmel lebda ħsara. Allura, għawek, dwar xiex xed nitkellem. Għet nitkellem li għal darba ser ikunem hemm relazzjonijiet kontratwali, ser ikun hemm dialogu eh, msaħħaħ, integrazzjoni fil-kummerċ, tipi ta' kooperazzjoni differenti, f'numru ta' oqsma fosthom il-prinċipi demokratiċi, drittijiet tal-bniedem u anka għafas għal kooperazzjoni f'setturi pal eżempju edukazzjoni, l-enerġija, l-ambjent, il-ġustizzja u l-affarijiet interni u setturi oħra. Barra minn hekk, u ukoll drittijiet u dmirijiet u huwa inċentiv importanti sabiex għall-implementazzjoni u l-istituzzjoni tal-reformi. Et naħol u l opportunitajiet għall-investiment, imma fl-istessin hemm bżonn ukoll governanza tajba billi eh, nimplementaw standards Ewropej u liġijiet Ewropej. Barra minn hekk, dan joħloq ukoll opportunitajiet importanti biex insaħħu l-kuntatt bejn in-nies, bejn esperti, bejn ċittadini f'setturi bħal l-edukazzjoni, l-ambjent u anka ġlida kontra il-kriminalità fil-qasam tal-kultura per eżempju u li kunem tisħiħ ukoll ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi ġirien biex bekk nikkontribwixxu wkoll għall-istabilità f'dan ir-reġjun. Però naturalment dan l-iskambju bejn iċ-ċittadini jitlob ukoll li l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo jamlu pass il qoddim fil-liberalizzazzjoni tal-viza. Il-Kosovo huwa l-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn il-nies ma jistgħux jivvjaġġaw b'mod ħieles. Allura saru pass importanti imma irid ikun hemm il-liberalizzazzjoni tal-viża, preferibilment f'dawn ix-xhur il-ġejjin. Għasanam Lunacek kif ixalu għasajna ka. Grazzi l-Onorevoli Lunacek. Mela il kelma l-Komissarju Han fissem il-Komissjoni il-fidejk. Grazie ħafna, Signora President, Onorevoli Membri, nirringrazzjakom tal-appoċ għall-izvilupp fil-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo, nirringrazzja u koll il-Komitati ta' Eh, ta' kummerċ u l-relatur Sinjura Luna ċek tal-appoċ tagħha. Il-votazzjoni ta' għada fuq il ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni li aħna negozjajna mal-Kosovo ser ikun fundamentali għal dan il-progress. Dana ser ikun kisba importanti fir-relazzjoni tagħna mal-Kosovo, ser ikun kruċjali għal futur tal-Kosovo u pajjiżi oħra tal-Balkani. Dan il-ftehim huwa l-ewwel eh, wieħed ta' relazzjoni kontrattwali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. U il-bqija tal-reġjun ukoll ser ikawdu mill-benefiċċji ta' iżjed kooperazzjoni integrazzjoni fl-isfond ta' perspettiva komuni Ewropea sabiex il-paċi l prosperità ikun dejjem l-għana ħali tagħna il-ftejim mal-Kosovo u għam sejjes ukoll fuq l-istat ta' dritt. Bekk nistaw nbassru illi kunem politiku ekonomiku u politiku, eh, ambjent politiku ekonomiku aħjar li u koll li zjet impjiegi. Barra minnek, dan il ftajim eh, jipromovi kol iċċaqli ħieles tal-persuni u tal-oġġetti u ser ikun hemm ukoll għażla akbar u prezzijiet iżjed baxxi għaċ-ċittadini kosovari. Ser ikun hemm titjib ukoll fil-qasam ta' trasport u ta' enerġija hekk kif ser ikun hemm l-integrazzjoni mm, gradwali fil-suq tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim għandu jseħħaħ ukoll il-kooperazzjoni reġjonali u il-Kosovo sartiħu impenn li jkun hemm eh, titjib Eh, sostanzjali fir-relazzjoni tagħha mas-Serbja. Dan huwa prinċipju importanti tal-ftehim tagħna. Il-kontinuazzjoni ta' dialogu mas serbja għalhekk sar ikun obbligazzjoni legali għal Kosovo. Il-Kosovo jser ikollu jimplementa il-ftehim u ser irid jaħdem ukoll fuq sma oħra. Kif rajna dan kultant ifisser li jieħdu deċiżjonijiet diffiċli u li jkun hemm bżonn jintlaħaq kompromess. Fl-aħħar nixtieq nisħaq ukoll fuq il-ftehim illi ifisser li l-Kosovo tħum penni standards, inter standards internazzjonali għolja fir-rispett lejn prinċipi demokratiċi. Dan huwa importanti fl-isfond tal-isfidi li għandha l-Kosovo bħalissa d-dima. Dan ifisser l-istituzzjonijiet li twaqfu biex nassiguraw gvern demokratiku u istituzzjonijiet kif suppost dawn għandhom jiġu irrispettati. M'għandux ikun hemm laqqas eh, xkien lejn diskors politiku ħieles. Se nieħu l-opportunità wkoll biex insejjaħ lill-politiċi tal-Kosovo sabiex jihdu sem fi skambju politiku ħieles biex jissolvu il-differenzi ta' bejnietom b'mod illi ikun ħaddan il-perspettiva Ewropea minar ma jkunem xkil, minar violenza, minar teddit u minar intimidazzjoni. President, membri, għal darbohna ringrazzjakom tal-appoċ u jina ħerqan għal dan id-dibattitu. Köszönöm Hán biztos úrnak a nyilatkozatát. A nemzetközi... Grazie, komissar Johan. Fissem il-komitat inte imis l-onorevoli Sheinfeld. Sur Komissarju, Signor President, fissem il-PPE, nishtiq nagħti l-appoġġ sħiħ tagħna. Għal dan il-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. Il-Kosovo huwa pajjiż żgħir fir-reġjun tal-Balkani u għal aħħar pajjiż eh, minn serje ta' pajjiżi illi magħhom iffirmajna ftejmijiet bħal dan li semmejt. Ek kif qal il-Kummissarju, dan il-ftejim ser ifisser eh, numru ta' affarijiet tajbin ħafna l-Unjoni Ewropea iżda l qabel kollox għal dan il-pajjiż u nazzjon żgħir. Eh, dan huwa possibilment l-ifqar pajjiż fl-Ewropa. Allura aħna qed nofrulhom opportunità u ser inkun qed nappoġġjaw il dan il-pajjiż Dan isar iġib vantaġġi wkoll għall-Unjoni Ewropea. E, Biżbiss jekk insemmi pereżempju l-qasam tal-immigrazzjoni li lum hija sfida kbira lina. Grazzi ħafna. Wara issa imiss il-kellima fisem il-gruppi politiċi l-onorevoli Adaktusen għal PPE. Grazzi ħafna, President. Dan huwa avveniment storiku u pożittiv hekk kif il-ftajim ta' stabilizzazzjoni mal-Kosovo ser isir realtà. Din hija kisba importanti illi tfisser opportunitajiet ġodda l-ekonomija tal-pajjiż. Tneħħa xkiel li kien hemm swieq u dak ifisser li l-futur tal-Kosovo huwa fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess integrazzjoni Ewropea ma nistawx Eh, ninjoraw għax hemm titlob ukoll rida politika u deċiżjonijiet politiċi. mil kwistjoni ta' l-implementazzjoni tar-riformi jiena innutajt illi il relatur tkellmet dwar l-importanza li jkun hemm xogħol fil-ġlida kontra il-korruzzjoni. Din hija dan huwa punt importanti għaliex il-korruzzjoni ifixkel l-iżvilupp fil-ġejjini tal-Kosovo. Il-ħidma politika titkopri wkoll l-implementazzjoni ta' ftejmijiet illi forsi fost il-kostituenti tagħna ma tantx ikunu popolari. Imma bżonn ukoll li r-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien jiġu normalizzati. Allura jiena nixtieq eh, nesprimi l-appoġġ tiegħi għal dan l-ewwel ftehim formali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo li huwa storiku. Grazzi l-Onorevoli Limis. Grazzi ħafna dan il-ftim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni huwa pass importanti ħafna maħabba li jista' joħloq il-kondizzjonijiet li hemm bżonn ħalli l-proċess ta' tqarrib ta' dan il-pajjiż lejn l-Unjoni Ewropea jista' jiffunzjona u jaħdem aħjar. Jiena naħseb li dan il-ftehim jista' jwassal għal dialogu politiku aħjar, ftehim kummerċjali iktar b'saħħtu anke kooperazzjoni f'bosta qsma differenti. Din il-kooperazzjoni naturalment hija importanti minkejja dan kollu iżda is-sitwazzjoni politika fil-Kosovo għadha toħloq ħafna problemi u l-proċess demokratiku tal-istituzzjonijiet kollha tal-Kosovo huwa importanti ħafna ħalli jkun jistgħu jiggarantixxu li verament ikollu perspettivi demokratiċi fil-ġejjieni u li jsieħeb mal-Unjoni Ewropea u anke f'qal reġjun aħna nafu li hemm problemi kbar f'dan il-pajjiż illi fil-fatt jagħmlu li żona tal-Balkani zona delikata ħafna u ħabba fekk aħna rridu noqogħdu ħafna attenti minħabba li jidher li dawn huma problemi kbar anka li jistgħu jmissu l-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni sabiex aħna nagħtu nejdu li aħna naqblu fuq dan il-ftejim ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni nixtiequ nistiednu l-Kummissjoni Ewropea ħalli tgħin l Kosovo ħalli tkun iktar ambizzjuża ħalli dan il-pajjiż verament jieħu bis-serjetà itri triq għal iktar konsolidazzjoni demokratika. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Ġimbatski sa' fissem li sijar. Jena nishtiq eh, nifraħ senjura l-una ċekka tħejja ta' dan il-dokument il-Kosovo eh, si ruħu f'din situazzjoni tanti diffiċli, eh, ċertament hemm influenza politika qawwija, hemm sistema mill-li ma taħdemx kif suppost u eġenda kontra korruzzjoni eh, te tkun waħda għawija naħseb illi hawnhekk għandna opportunità li nistgħu nagħtu għal Kosovo biex jibni l-istituzzjonijiet tiegħu u peress li n-nies dan il-pajjiż għandhom bżonn xogħol u l-opportunitajiet ta' tkabbir iridu għentu għomlam biex eh, nevitaw kull eh, konflitt eh, bejn l-etniji jridu nirrispettaw kull etnija mhux biss fil-Kosovo ma wkoll għal dak kull pajjiżi kollha li jixtiequ jsieħbu qed għandif moħħ esempio l fajrum il-komunità Kroata fis-Serbja u daw kollha illi jibqgħu jidherixxu għal pajjiżi ta' oriġini tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, issa jmiss l rissur Radox għaż-żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju fissem l-alde jina nishtiq ngħid li nappoġġa bisħi il ftejim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo għal iktar stabilizzazzjoni u ftejim ta' assoċjazzjoni. Jina Qed naħu kost li fil-fatt ħajkun hemm dan il-ftehim mal-Kosovo fuq l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Kosovo bħalissa huwa milqut minn nuqqas ta' stabilta f'reġun illi laqqas ma huwa stabbli. Aħna nixtieq nkunu nafu li s Serbja u Bosnia Herzegovina fil-fatt din jgħidu li marfux l kosovo bħala pajjiż hemm ċertu kwistjoni tu problemi politiċi, hemm forsi politiċi ma jixtiqux jarfu l-Kosovo bħala pajjiż. U apparti minn hekk qegħdin iħabbru wkoll li ħajibdlu wkoll ċertu frontieri jekk ħajsir hekk ħajkun hemm il-kunflitt żgur. U għalhekk huwa importanti li noqogħdu attenti meta nimplementaw dan il-ftehim ekonomiku. Dan mhux biss ftehim ekonomiku iżda huwa wkoll tisħieħ jinvolvi wkoll tisħieħ tal-istituzzjonijiet, tas-sistema ġudizzjarja għalhekk irridu naraw li l-Kosovo vera jieħdu impensa biex jimplementaw dan il-ftehim dan huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-interess tal-ċittadini tal-Kosovo. tal ċittadini tal kosovu tal ċittadini tal kosovo ikolli ngħid li dan huwa l-unika mota kif aħna nistgħu niżguraw li l-Kosovo jkunu jistgħu japplikaw sabiex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u jingħaqdu mal-familja Ewropea. B'dan il-mod dan il-pajis jista' jsir iktar stabbli u minħabba fekk ikun hemm iktar stabilta fir-reġun minħabba illi aħna nafu li l-Kosovo jifforma parti mill-Unjoni Ewropea mill-lat ġeografiku għalhekk il-proċess ta' sħubija għandu ikun kemm jista' jkun maġġel. Ringrazzjak. Grazzi ħafna. Nixtieq Nejdilkom li sfortunatament ma nistax naċċetta mistoqsijiet permezz tas-sistema tal-karta blu maħabber ma tantx biss ma tantx għandna. Ħin il-lejla u allura nixtieq li nżomma l-iskeda ta' kelliema. Sur kjoġbok. joġbok. Grazzi aħna minna ħata xalugin ma' odin, maħna mednix li aħna favur. Minħabba li naħseb li dan huwa pajis li imur li jgħat fil-marġini ta' demokrazija. Għadir raġuni il-Kosovo muwix Eh, maruf mill-ġus u laqas huwa magħruf minn ħafna pajjiżi differenti. Skont riżoluzzjoni wieħed erba' li fil-fatt qal li jarfu tgħid li jara fil-Kosovo bħala pajjiż sakemm il-pajjiżi tal-madwar u ġirin ikunu qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa sa fl-istess ħin aħna rajna li ma kienx hemm soluzzjoni politika għall-status quo li għandhom bħalissa skont eh, il-liġi internazzjonali hemm waħda mill-ikbar bażi militari eh, tal-Istati Uniti u għandhom ukoll eh, rabtiet qawwijin mar-Russja u dan jgħat naturalment juri li hemm interessi oħrajn. Grazzi ħafna. Is-Sur Zarjan Napolos. Iva, naħseb li hemm ħafna kontraduzzjoni marbut ma' dan il fej minħabba il-problemi ġew ġeografiċi kif ukoll strateġiċi. Aħna nasbu li hemm lok għal ħafna investimenti iżda hemmhekk hemm ukoll il-bażi militari tal istati Uniti u anka ir-Russi. il proletarjat Russu qed jinqeda hemmhekk Pero dak li qed jiġri li l-poplu ktar qed jinfirezza biex l-interessi tan-NATO u tas-senjuri jkunu moqdijin. U naħseb illi dan il ftejim ma dan il-protettorat il-Kosovo hija jinvolvi illi qed ikun hemm dan il ftejim li jista' jwassal għal iktar ġlieda għat-territorju u tentattiv li jinbidlu il-frontieri ħalli l-Kosovo u l-Albanija jinaqdu f'pajjiż bieħor. Naħseb il dan jista' jwassal l-iktar firdiet mal- eh, Fajrom kif ukoll mal Greċja. Kien hemm membri parlamentari illi jisejħu ruhom ħbib tal-Maċedonja. Aħna rridu nelbu l-kapitalizmu li jista' jwassal l iktar gwerer u iktar refuġjati. Grazzi, issa wassalna għal kelliema fis-sem gruppi politiċi. Issa għanna l-sur Kukran l-ewel. Grazzi ħafna, Signor President, l-ewel net nishtiq ngħid proset l-Gvern tal-Kosovo u l-Parlament tal-Kosovo tal-li u adottaw dan il-ftehim. Naħseb il dan jappreżenta pass importanti fir-relazzjoni tagħna mal-Kosovo li nistabilixxu relazzjonijiet kontrattwali mal-Kosovo jistgħu jiftħu ħafna iktar opportunitajiet ħalli jkun hemm iktar integrazzjoni tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim qiegħed jipprovdi inċentiv ħalli nkunu implementati riformi previsti fil-Kosovo. Il-Kosovo wieħed mill-ifqar pajjiżi fir-reġjun u l-Kosovo għandu jara dan il-ftehim bħala opportunità l-iktar tkabbir ekonomiku u anke żvilupp soċjali iżda għandu jieħdu wkoll bħala opportunità sabiex jisaħħu wkoll ir-riformi istituzzjonali li hemm bżonn jkunu implementati. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità komuni għall iżvilupp f'dan ir-reġjun. Aħna rridu nsaħħu wkoll ir-relazzjonijiet tagħna mal-pajjiżi l-oħrajn u l-SCA Dan il-ftehim mal-Kosovo huwa pass fid-direzzjoni tajba u l-pass li jmiss għandu jkun li aħna niftħu il-possibilità li ċittadini tal-Kosovo jkun jistgħu jivvjaġġaw mingħajr il-bżonn ta' viża ħalli bekk iċ-ċittadini u anke negozjanti ta' l-Kosovo jkun jistgħu jibbenefikaw bisih minn dan il-ftehim. Jiena naħseb permezz tal-SEA e, aħna neħejna eh, dak li kien qed ixxekkilna sabiex nintegraw iktar lil Kosovo fl-Unjoni Ewropea u naħseb li issa rridu neħu wkoll l-ixkil li qegħdin waqfu lill poplu tal-Kosovo milli joqrob iktar lejna fiżikament. Grazzi. Grazzi ħafna Sassur Pikula għal minuta u nofs. Grazzi ħafna jiena favur fejm ta' stabilizzazzjoni ta' assoċjazzjoni mal-Kosovo wara iktar minn sena ta' negozjati bħala kap ta' delegazzjoni responsabbli relazzjonijiet mal-Kosovo naħseb illi għada aħna ħankunu edin natu il-permessa biex ikun hemm firmar dan huwa fil-fatt impenn li qed l-Unjoni Ewropea. U bekk aħna stabilixxejna sa relazzjonijiet kontrattwali mal-pajjiżi tal-Bagani tal-Punent dan huwa pass importanti dan il-ftehim minħabba li nistgħu niftħu għal iktar opportunitajiet ta' investiment kabbir u żvilupp anka soċjali u aċċettazzjoni tal-liġi Ewropej, però ta' jiddependi ħafna fuq il-kooperazzjoni ta' bejn il-forzi politiċi kollha. Aħna nafu illi kultant ikun hemm ċertu problemi u affarijiet li ġraw dan l-aħħar aħna rajna li fil-fatt dawn mhumiex affarijiet li huma aċċettabbli. Aħna rridu nkomplu niġġieldu kontra terrorizmu u radikalizzazzjoni u naqsu kemm jista' jkun il-miżuri għal fuq l-immigranti illegali. Nittama li dan il-ftehim ħajkun inċentiv għalli aħna inħeġġru l-Kosovo jimplementaw riformi oħrajn li hemm bżonn ikun tkun xi ħaġa sabiħa ħafna jekk l-iżgħar pajjiż Ewropew kun jista' jgawdi mill-appoġġ sieħ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sa Sinjor Tomasi ċar minuta Grazzi ħafna l-isforzi kollha li saru sabiex wasalna f'dan l-istadju ħalli nifirmaw dan il-ftehim juri il-Kosovo għandhom garanzija li jissieħbu u jorbu iktar l-Unjoni Ewropea. Dan huwa pajjiż li għadu żgħiru għal din raġuni naħseb li huwa importanti li aħna ikonna aktar integrazzjoni. Dan il-proċess huwa test importanti ħafna għal Kosovo, issa anke l-Unjoni Ewropea minħabba l-Unjoni Ewropea rridu juru li huma verament saħithom u jistgħu jmexxu f'dak li għandu x'jaqsam politika tal-viġinat tagħhom. Aparti minn hekk jiena naħseb li ġejna f'moħħna Tiġi għaf muħem mistoqsija ħna kemm qed ikunu onesti meta nitkellmu fuq il-Kosovo, għad għatem pajjiżi li ma rfux il repubblika tal-Kosovo bħala pajjiż. L-arfin internazzjonali mill-istati membri kollha huwa l-iktar pass importanti allura nistieden lil pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li għadhom marfux lil Kosovo bħala pajjiż sabiex jagħmlu dan minnu fih. Grazzi ħafna. Issa para membru indipendenti għanna s-sur Sinadinos li jista' jitkellem għal minuta. Fl-1999, is konsil ta' Sigurtà tal-ġnus Mauda qalu illi taħt l administrazzjoni transitorja fil-fatt permettew il-Repubblika tal-Kosovo tkun iffurmata. Iżda aħna nasbu illi f'sens morali nistgħu ngħidu illi l-Kosovo huwa l ta' dan ir-reġun. Wara ħafna snin u l-ġlid bejn il-Bosnia u l-Kosovo, aħna din naraw li hemm ċertu politiċi li ma jafux eżattament kif kienet l-istorja li qegħdin issa jiffirmaw dan il-ftehim ta' stabilizzazzjoni u soċjazzjoni. Il-Kosovo iżda mhuwiex pajjiż Dan fil-fatt dan il-proċess wassal għal ħafna ħolm illi mhuwiex reali u anka għal tamiet mhuwiex realistiċi lanqas qas tal-Maġedonja. Dan ħajwassal għal iktar problemi mal-Albanija u fil-fatt ħajwassal iktar firda eżattament dak li intom tixtiequ li jsir fil-tramuntana ta' Ċipru. Grazzi ħafna sejmis l-Sir Frunzulizza. Grazzi ħafna dawn il-pajjiżi kollha mill-penent u l-ponent tal-Ewropa ma jafux li dal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent ħajsibu fl-Unjoni Europea, xi darba u dan huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea nixtieq proset sinjor Morganini għal ftehim storiku l nexxina tilħaq bejn is-Serbja u l-Kosovo ħalli bekk ikun hemm relazzjonijiet normali kompletament bejn Belgrade u Pristina. Iżda Birgit ma ma rafx l-indipendenza tal-Kosovo, u hemm għatem ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li marfux l-indipendenza tal-Kosovo minħabba illi dan il-mekkanizmu li issa qegħdin implementaw ukoll ngħid li dan huwa mekkanizmu li għandu jqarreb iktar l-Kosovo mal-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom isibu mod ta' kif dan il-territorju jista' jibda' negozjati mal-Unjoni Ewropea ħalli jissieħeb fl-Unjoni Ewropea mingħajr il-bżonn li jkun pajjiż li jkun aċċettat u magħruf bħala pajjiż mill-pajjiżi kollha jiena naf li f'Prixna għandu bżonn kopri ġilet kontra kriminalità organizzata. Il-kellim jitħidlu l-mikrofonu. Eżis kollegi, issa wasalna l-proċedura kalċ tiegħi. Skont il-proċedura nisimgħu l-Sur Kelli l-ewwel. Grazie ħafna Sinu President, jiena smaj dan id-dibattitu b'attenzjoni kbira u qed nara illi hemm ċertu membri li huma kontra l-SAA. Jiena minħabba l-membru tal-PP jiena favur dan il ftehim nixtieq li dawn in-nies ikun jistgħu jgawdu minn standards ta' għejxin iktar oli u iktar benefiċċji ħalli bekk ikun hemm iktar kummerċ u iktar postijiet tax-xogħol u nippermettu li dawn in-nies ikun jistgħu jgħixu aħjar. Jiena li ġej ħal naħa l-oħra tal-Ewropa l-Irlanda huwa pajjiż żgħir illi naqat fl-1973 mal-Unjoni Ewropea u aħna benefikajna ħafna mill missobija tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ illi fil-fatt nibqgħu fl-Unjoni Ewropea rilevanti x'jaħsbu sħabna tar-Renju Unit, jiena naħseb l-Unjoni Ewropea għandha ħafna xtoffri f'dak l-għandu x'qsam stabilta kif ukoll hemm bżonn ta' ċertu riformi interni iżda li jkunu implementati fil-pajjiż fil-Kosovo. Grazzi. Grazzi ħafna sassur Zani li kjoġbok. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità, Sinjura President. Dan il-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni huwa wieħed mill-lodda l-iktar importanti għal-politika tal-viġnat tagħna. Il-iżvilupp ta', ta dan ir-reġjun huwa importanti ħafna lura wasal għal waqt li nagħtu l-opportunità lil Kosovo sabiex jagħmlu hekk ħalli anka nofrulhom l-opportunità li jistgħu jivvjaġġaw mingħajr il-bżonn tal-viża. Sfortunatament nafu li hemm ċertu xkiel għal din il-proċedura minħabba li hemm ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li mhumiex qegħdin jarfu lil Kosovo bħala pajjiż indipendenti. Din hija opportunità tajba ħalli eh, fil-fatt nofru lil dawn il-pajjiżi il-possibilità li jbidlu l-pożizzjoni tagħhom. il-dan il-ftejjim huwa importanti ħafna anka fil-żafi il-relazzjoni tagħna ma' Belgrade. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Hapmans. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq ringrazzi ħafna l-Kummissarju wkoll. Għawek qegħdin nitkellmu fufti importanti ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni dan huwa l-ewwel pass importanti sabiex noqorbu għal iktar relazzjonijiet tajbi mal unjoni Ewropea u l-din raġuni dan il-ftehim għandna nappoġġaw bisħieħ. Dal-waqt ħanifitaw fuq ir-rapport ta' progress tas sena 2015 jekk kollox jimxi kif huwa pjanat, nistgħu naraw li sar progress tal-pajjiż u aħna nridu ngħinu lil Kosovo sabiex ikunu verament soċjetà ħielsa u indipendenti. Grazzi ħafna is-Sur Xoltas. Grazzi, jena u kon nishtiq nirringrazzi ħafna l-rapporter, l-Sinjura Luna Ċek, tax-xogħol eċċellenti li għamlet ukoll tal-isforzi kollha li hija investiet sabiex faslet dan ir-rapport. Jiena naħseb li dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni huwa verament importanti u jista' jift jibexxa naratiqa għal Kosovo ħalli huma jkomplu jihdu daqsxejn nifs wara dan il-perjodu diffiċli ħafna li għaddew minnu. Naħseb li dan jista' ikun sinjal għal fatt li jista' jkun hemm kummerġ ħieles u ċaqli eh, mingħajr problemi għal kemm mill għat kummerġ kif ukoll ċittadini u dan huwa ftehim li jista' jiftaħ ħafna iktar opportunitajiet tas-settur tal-enerġija, infrastruttura u jista' jippermettilna wkoll nelbu problemi ambjentali li ma nistgħux ninjorawhom li fil-fatt huma ħafna fil-Kosovo. Apparti minn hekk nafu li l-Kosovo għandhom rwol importanti ħafna l-iktar stabilità fir-reġjun u din hija responsabilità wkoll tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa sabiex intemmu il-proċess ta' kaċ tijaj, nisimaw l-Sur Robert Meyer. Grazzi ħafna Sur President, ix sigrit il-maġġoranza ta' ċittadini tagħna jiddiskrivu wieħed mill-ikbar perikli dawn il-militanti iżlamiċi waħna naħsbu illi jekk ħanamlu hekk u nimxu mexjin f'dan f'din it-triq jiena jkolli ngħid illi jem bżonn li nanalizzaw sew ir-rapport fa' parti minn hekk f'dan il-f'dan iż-żmien li jiena kieku nsaqsi li nnifsi. Allura Kosovo jista' jkun l-ewwel pajjiż Musulman tal-Unjoni Ewropea f'dan l-artiklu aħna qegħdin ngħidu li l-Arabja Sawdita qegħdin jiffinanzjaw ukoll dawn in-nies li huma xiti li huma qegħdin iħeġġu iktar ġlid naħseb illi huwa importanti illi aħna nsaqsu dawn il-mistoqsijiet għal ir-renju tal-Arabja Sawdita naħseb illi ma nistgħux nippermettulhom li jkollhom dan il zimel ta' treja u hekk illi jiddaħħal fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi sħubija tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea mhijiex realistika u hija perikoluża ħafna bħala idea kolli ngħid. Grazzi ħafna sabek temmejna il-proċess ta' kaċdija u nixtieq issa nistiden lill-Kummissarju Hansa biex jitkellem. Grazzi ħafna, Sur President. Membri onorevoli, il ftajim ta' soċjazzjoni stabilizzazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo huwa pass importanti ħafna għal tri Ewropea li bdew wittu l-Kosovo importanti ħafna għal proċess ta' soċjazzjoni stabilizzazzjoni tal-pajjiżi tal-Balkani aħna qegħdin naraw li issa nippermettu l Kosovo jħalli għandu mal-bqija tal-pajjiżi f'dan ir-reġun li għandhom l-istess ġejjin jew jixtiequ l-istess perspettivi, ġifieri jixtiequ perspettiva Ewropea ġifieri bħala eh, membru possibbli tal ġejjini tal-Unjoni Ewropea għandu jħaddan l-istess valur ġifiri li jifred biċċar l-istat mir-reliġjon. Iżda, issa l-problema li jmiss tkun iktar għandax taqsam l-implementazzjoni. L-ftejim mux ħajuri riżultati konkreti mill-ewwel, ftehim kellu jkun implementat hekk kif kien miftijem, mhijiex formula maġika li ħassolvi problemi kollha, però jiena m'għandix dubju illi dan il-ftehim jista' wkoll kol dan is-sentiment li huma għandhom post hawnhekk fl-Ewropa li jista u koll nifrilom għafas ħalli bek nappoġġaw l-Kosovo ħalli verament kollom għafas ta' paċi, stabilta u prosperita. Nishtiq nħudu l-opportunità, issa li jtnamlu dan il-dibattitu ħalli nħedġeġ l-gvern u l-oppozizjoni fil-Kosovo sabiex jinġabru madwar mejda għalli diskutu dak l-affarijiet li qegħdin għom minn xulxin. Għanaħseb li din proċedura fil-Kosovo ħadet wis żmien eh, u m'għandhomx iktar ħin xitilfu fil-Kosovo. Hemm l-obbligu vizavi ċ-ċittadini u l-poplu ħalli jinstabu soluzzjonijiet mill-iktar fis possibbli. Il-poplu jixraqlu li tinstab soluzzjoni minnu fih. Naħseb li ħankompli nagħmel dak kollu nista' ħalli bekk il-Kosovo jibqa' joqrob lejn l-Ewropa. Grazzi. Fin Dank, komisar Kommissar Hahn. Zum Abschluss der Aussprache nochmals die Berichterstattung. Grazie, Mela. Biex nal u debattitu sinura Lunacek, lunaċek eh, rapporter. Grazie Hafna. President, Commissioner, colleagues, all the colleagues I'd like to Sur President, Sur Komissarju, kollegi, nishtiq nirringrazzja l-indaw kolla u koll li mumiex mill-pajzi eh, l rikonoxew dan eh, li appoġġjaw dan il ftit ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni il għaliex. Dan huwa pass importanti eh, dawk li ma appoġġjawx eh, dan, dan il-rapport partikolarment il-kellim il-gwa nafu li hemm iktar minn mit preċizament 111 illi appoġġjaw rikonoxxew il-Kosovo ġifieri ejja nisew dawn l-argumenti mela nixtieq ehm, nixtieq nfakkar eh, il-rebbieħ tal-premju Sakharov ta' ftit ilu eh, li għadu simbolu U tassew nixtieq nħeġġeġ il-dawk li jixtiequ jimxu fil-passi tiegħu biex eh, biex hawnhekk fħedan dil-awla ma nkomplux nostakolaw eh, il-violenti il-violenza jew il-kella mm, il-mixja parlamentari ta' dan il-pajjiż Mbagħad ta' xi ħaġa differenti iżda li aħbar pożittiva kbira għal Kosova il-ħamis li għadda ġi prodott l-ewwel eh, short film fil kosova il ġi eh, il-ġi eh, eh, proposta għall-Academy Award eh, jitkellem jitkellem dwar il-ħajja ta' xiftit ta' xiftit tfal u fil-fatt nar il-28 ta' frar dan jirxivi il-premju Oscar għal film qasir. Grazie ħafna l-Sinjura Luna ċek bek tammejna